qed taħdem hekk jogħġbok ibadli ibadli technician. L-Onorevoli Kofferati jiena wkoll għandi l-istess problema il-magna tal-vot tiegħi miex taħdem, is-servizzi se jieħdu nota ta' dak li qed Issa nivvotaw l-istess proċedura fuq il-rapport tal-Onorevoli Tikaw dwar ftejjin bejn il-Komunità Ewropea u Repubblika Federali tal-Brażil dwar ċerti aspetti tas servizzi tal-ajru. Nivvotaw fuq ir rapport favur, kontra, astensjonijiet, għaddiet. Issa il-rapport tal-Onorevoli Van Den Kamp nivvotaw bl-istess proċedura Eh, dan il-rapport fuq il-ftejjin bejn il-Komunità Ewropea, il-Repubblika tal-Iżlanda, Renju tan-Norveġġja u l-Iżvizzera u l-Liechtenstein favur kontra astensjonijiet approvat. Il-rapport Coelho L-istess proċedura dwar l adżjoni ta' Liechtenstein mal-ftejjin bejn l-Unjoni Ewropea u l-Komunità Ewropea dwar l-Assoċjazzjoni tal-Iżvizzera fl-implementazzjoni l-applikazzjoni u l-iżvilupp ta' l-akki ta' Schengen. Dan ir-rapport approvat ukoll. Issa nivotaw bl-istess proċedura fuq ir-rapport tal-Onorevoli Holmajem dwar l-adeżjoni tal-Liechtenstein fl-ftejjin bejn il-Komunità Ewropea u l-Iżvizzera eżami l-eżaminazzjoni ta' talba għall-azil. Dawk favur, kontra, astensjonijiet, approvat ukoll dan ir-rapport. Issa nivvotaw bl-istess proċedura dwar e, fuq ir-rapport tal-Onorevoli Makovej bej ftejjin bejn l-Unjoni Ewropea għal brażil dwar l-eżenzjoni meħtieġa tal-viża għal permanenzi osra għad detenturi ta' passaporti ordinarji. Nivvotaw dawk favur, kontra, astensjonijiet approvat dan il-rapport. Issa nivvotaw l-istess proċedura uh, fuq il-rapport tal-onorevoli Enchu ftejjin bejn l-Unjoni Ewropea u l-Brażil dwar l-esenzjoni meħtieġa tal-viża għal permanenzi osra detenturi ta' passaporti diplomatiċi ta' servizzi uffiċjali. Nivvotaw dan ir-rapport dak favur kontra astensjonijiet Approvat il-rapport. Issa, nivvotaw l-istess proċedura fuq ir-rapport tal-Onorevoli Gebhardt dwar l-implementazzjoni ta' direttiva dwar is-servizzi. Nivvotaw fuq ir-rapport dak favur, kontra, astensjonijiet, approvat ir-rapport. Issa, nivvotaw fuq il-rapport ta' delegazzjoni tal-Parlament Ewropew li l-Komitat ta' Konċiljazzjoni dwar id-drittijiet tal-passiġġieri fit trasport bix-xara banku bil-coach. Il-rapporter l-Onorevoli Kanċan. Votazzjoni nominali. Votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Il-rapport ġie approvat. Nifirħu l-rapporter. Signora President, il-magna tal-votazzjoni tiegħi miex qed taħdem. Tajjeb ħadna nota u senibatu technician. Issa, naddu għal punt li jmiss fuq l-agenda u nivvotaw issa l-Onorevoli Alfano Kjoġbok. Signora President, grazie. Jiena tlift il-karta tal-vot il-bira fil-komitat għet ifittxu wili imma nishti li tiħu nota illi jiena assjenejt fuq il-rapport kanċan. Tajab wis tajt il-President namlu kif qed titlob issa nivvotaw fuq il-rapport tal-Onorevoli Callanan dwar standards ta' rendiment fir rigward tal-emissjonijiet tal-vetturi kummerċali eh, ħlif uh, eh, LCVs ġodda. Nivvotaw fuq l-ewwel parti, partijiet separati, hemm tliet partijiet, votazzjoni nominali, nivvotaw fuq l-ewwel parti, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Għaddiet, approvata l-ewwel parti, tieni parti, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni magħluqa. Approvata wkoll tieni parti, tielet parti, votazzjoni miftuħa. Issa l-votazzjoni hija miftuħa. Votazzjoni maluqa. It-tielet parti ġiet approvata wkoll issa eh, nivvotaw fuq il-proposta kif ġiet emendata, votazzjoni nominali miftuħa. Votazzjoni maluqa. approvata u wissa nivvotaw fuq l-abbozz ta' riżoluzzjoni, votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. il-rapport huwa approvat u nifirħu l-rapporter. Issa, nivvotaw fuq il-rapport tal-Onorevoli Lejnet dwar kooperazzjoni imstaħħa fil-qassam tal-ħolqien ta' protezzjoni tal-privativa unitarja. Votazzjoni nominali. Votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Mela dan ir rapport issa ġie approvat. Naddu għal rapport tal-Onorevoli Bele dwar kontaminazzjoni radioattiva tal-ikel. L-Onorevoli Silvestri sixtieq intervjeni. Signora President, jiena votajt bizbal favur imma jiena xtaqt nivvota kontra il, il, fuq il-rapport tal-Onorevoli Lene. Iva il-President, nemendaw il-vot issa. Kompli il-President, l-Onorevoli Pittella. Jiena rrid ngħid illi biżbal ivvotajt favur imma jiena xtaqt nastjeni. Jiena u kol ħadżbal misni votajt kontra fil fatt President Aguiar. Grazie, Signora President. Jena nishti li tiħu nota li il-votajna il eh, immedjatament wara il-vot ta' qabel. U jina rritnajt li il-votajt eh, jina ma, ma nivvota mal-ħaċ u fil-fat xtaqt nivvota kontra. Jena nixtieq niġbet l-attenzjoni ta' dan il-Parlament għal fatt li eh, din l-abbozz ta' proposta fuq il-privattiva unitarja qed tistenna deċiżjoni mill-ECJ eh, jiġri mill-Qorti Ewropea tal-Ġustizzja eh, sa tmiem ta' Marzu għalhekk jiena nissuġġerixxi li l-Parlament jipposponi il-vot fuq dan il fuq il-privattiva Ewropea sak meta, sak meta ikonna eh, deċiżjoni mill-Qorti Ewropea tal-Ġustizzja fuq dan il-punt. Onorevoli Silvestris, issa nkomplu bil-rapport Bele. Nivvotaw fuq l-emenda numru wieħed dak favur. Jekk joġobkom ollu jdejkom tajt il-President, daw kontra. Astensjonijiet, aħjar niċċekjaw għaliex mollejtu xidejkom sew tajt il-President. La votazzjoni aperta. Votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. L-emenda maddiċ. Nivvotaw fuq l-emenda 32 dawk favur, kontra, astensjonijiet għaddit. 30 emenda tal-Komitat tal-Industrija nivvotaw fuqhom dak favur kontra astensjonijiet għaddew. L-Onorevoli Bele qed jipproponi emenda orali l-Onorevoli Bele qed jipproponi emenda orali fl-emenda 33. Grazzi ħafna, Signora President. Hija emenda orali dwar il-kumpens għal bdewa li fuq l inizjativa ta' Signora Rivazix. Il-Kummissjoni se tippreżenta sa Marzu tal-2012 rapport lill parlament Ewropew u lill kunsill dwar il-fatt li huwa xira li jinħoloq mekkaniżmu li jagħti kumpens lil bdiewa li l-prodotti tagħhom ikunu kontaminati iktar mill-livelli ehm, li huma aċċettabbli u li ma jistawx għal daqstant jitpoġġew fis-suq dan il-mekkanizmu għandu jkun ibbażat fuq il-prinċipju ta' min inġesi ħallas dan ir-rapport jekk ikun xira għandu jkun ukoll akkumpanjat bi proposta leġislattiva li twaqqaf dan il-mekkanizmu. Grazzi ħafna. Mela, issa nivvotaw fuq l-emenda 33 dak favur kontra astensjonijiet għaddit din l-emenda. Nivotaw issa fuq il-proposta tal-Komissjoni ek kif ġiet modifikata. Votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Rapport approvat. U wissa nivvotaw fuq il-proposta leġislattiva votazzjoni nominali miftuħa. Votazzjoni maloa U il-rapport ġi approvat ukoll u nifirħu l-rapporter. Issa, nibdew bl-spiegazzjoni tal-vot.